porta sur svoboda id-drittijiet tal-proprjetà intellettuali e piantazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Issa nati il-mikrofonu li sur svoboda rapporter. Ġeni pane predsedo, vaġina pani. Grazie ħafna President, commissario, signori. Issa nixtieq fil-qosor fisem il-Kumitat Ġuri nixtieq niprezenta il rapport fuq il-, il promozzjoni ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Palma tilmkom kemm il-darba fil-passat jina ferm kontent li l-Kumitat ġuri aċċetta l-approċ tiegħi Iġifiri li għanna niffukaw fuq ir-rapport fuq il-pjantazzjoni, ir-rapport stess jiġifieri iktar mill-li niddiskutu suġġetti oħrajn li mumiex relevanti. Jena naħseb li hemm bil fuq il-fatt li il-ħarsin ta' dan drittijiet tal-proprjetà intellettuali u jaxħarra xirqa kemm għal-ekonomija kif ukoll diversità kulturali tal-Unjoni Ewropea għalhekk aħna vera nilqgħu il-passi il passi li ħadet il-Kummissjoni f'dan ir-rigward sabiex ittejjeb is-sitwazzjoni. Vera ukoll nilqa l-isforzi tal-Kummissjoni sabiex toħroġ bija strumenti li sejjejnu l-interpretazzjoni aħjar ta' din is-sistema kif ukoll ikun hemm titjib ta' konsultazzjonijiet mal-partit interessati. Il-kunsens u l-interpretazzjoni eh, l aspetti kollha relevanti dan għandu jgħinna noħolqu sistema vera e, effettiva tal-infurzar ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali u għalhekk li jiena naħseb li kampanja ta' informazzjoni vera importanti fl-istrateġija jew fil-pjantazzjoni. Rridu u kon diskutu drittijiet bażiċi u ovvjament jiena naf li il-Kummissjoni tħares dawn id-drittijiet kollha imma aħna qed nitkellmu dwar li naċċettaw is-soċjetà Ewropea u fil-qasam tal-ġittijiet fundamentali l-approċ irrid ikun wieħed bil-galbu fejn inxu bil-galbu. U rridu ngħidu li nappoġġaw l-approċ tal-Kummissjoni l-approċ ġifir li nsegu l-flus, hemm kunsens jekk ġifiri nixtiequ nejnu lil dawk jew jgħinek nixtiequ nej kontra dawk li jiksru eh, dritti tal-proprjetà intellettwali jridu nagħmlu xi ħaġa f'dan ir-rigward, jiġifieri nieħdu azzjoni. Nixtieq ngħid li nappoġġa l-isforzi tal-Kummissjoni sa biex tgħin l-SMEs. Ma naħsibx li dan jista' jiġi konsidrat bħala trattament speċjali imma rridu nikkonsidrawh bħala pass fost ħafna passi għandhom xjaqsmu ma fejn irridu ntejbu il-pożizzjoni tal-SMEs mod ġenerali. Sistema effettiva ta' infurzar ta' drittijiet tal-proprjetà intellettuali vera importanti prospettiva futura tal-Unjoni Ewropea vera nittama li il-Kummissjoni Ewropea se tikkontribwixxi għal dan. L-implementazzjoni tal-pjantazzjoni irrid isir malajr, irrid ikun flessibbli sabiex iwieġbu għal żviluppi ġodda. U danna jrid ikun ibbażat fuq passi ġustifikati li se jwaslu għal pożizzjoni aħjar ta' detenturi ta' dawn id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali għax qed nitkellmu dwar il ġebra ta' xewka ta' kull strateġija ġifieri li l-pożizzjoni tiġi mtejba sabiex il-ħarsien jiġi mtejb u jiena nitama li sa' Lulju tal-2016 il-Kummissjoni se tkun tista' tippreżenta l-ewwel riżultati tal-passi li huma diskriti f'dan il-pjantazzjoni. Grazzi ħafna, issa se naddu l-proċedura Catch the Eye. Ħana din mikrofonu l-Sur Marias. President, il-protezzjoni eh, ta' ġitijiet tal proprjetà intellettuali xaġa li tixpruna l-postijiet ta' xogħol u tkabbir tal-Unjoni Ewropea. U vera importanti wkoll sabiex is-suq intern jaħdem b'mod xira. Il-protezzjoni ta' dan ġitijiet tal proprjetà intellettuali għalhekk ġiet tinvolvi l-adozzjoni l applikazzjoni u l-implementazzjoni ta' approċ li jinkludi l monitoraċ ta' dak li seħħ bil-flus għalli bekk nistgħu insiru nafu min qed jimmina l-ġittijiet tal-proprjetà intellettwali li jibbijaw l-prodotti folot fuq l-internet l smi qed jitilfu ħafna dħul minħabba l-problemi rrit ikun hemm bilanċ ta' interessi bejn id-detenturi ta' dawn id-drittijiet u l-konsumaturi aħħarija fi żminijiet ta' kriżi ekonomika li żminijiet li qed jorqtu l-konsumaturi minħabba il- limitazzjonijiet fiskali li qed jiġu imponuti rrid ikun hemm l-appoġġ korrett li jingħata mingħata l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Il-kellim li mis President, nishtiq nisħaq fuq żewġ fatti, il-kreativita u l-innovazzjoni huma garanzija għal żvilupp ekonomiku ta' kwalità tajba kif ukoll żvilupp tal-futur mingħajr riċerka innovazzjoni mingħajr kreativita ma jkunx hemm tkabbir. Imma l-innovazzjoni, il-kreatività u ir-riċerka dawna jitolbu il-protezzjoni ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Tieni fatt huwa li l-SMEs huma l bażi ekonomika ta' l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u billi aħna dawn il-żewġ fatti nlaqgħuhom ix-xewqa għall kreattività xi ħaġa li vera nappoġġa jiena nappoġġa l-SMEs u nappoġġa wkoll rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni kif ukoll il-pjantazzjoni li wkoll se ħares id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għax b'hekk nistgħu aħna inħarsu l-kreattività u sabiex nisqu fuq il-kreativita. Sinjura Zub, Grazzi ħafna, vera importanti li nifmu dawn drittijiet tal-proprjetà intellettwali bħala xi ħaġa li fil-fema tagħna da xtaqsam ma' l-interessi ta' dawk in-nies li huma kreattivi u mhux fl-interess ta' kumpaniji li jamlu l-flus minn dawk li jikkonsidraw bħala forma oħra ta' prodotti fis-suq intern u umma l-pajizi l-kbar u dawk l-iktar l-onja li l-iktar qed jibbenefika u dan ħażin. U hemm punt importanti hawnhekk kull min jipproduċi l-arfin bi valur kulturali u artistiku jrid ikollu aċċess għal status partikolari li jagħtihom id-dinjità sfortunatament l-oppost isir u kull ħadd huwa intitolat tal-arfin kulturali u li jgawdi l-affarijiet kulturali. U il-persuni kreattivi irridu ta' salarju sur għanet. President, Jien għaddejt hemm ħames MPs biss hawnhekk minn 750 li jibdal fil-awla fuq dan it tidni dibattitu fuq drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Jiena xti inkompli nisaq fuq il-punt li għamilt qabel fuq l-importanza tan-negozji żgħar fi Brussell hemm iktar lobbyist minn Washington, għandna iktar minn 30,000 lobbyist Għana tikom il-kontest, hemm iktar minn 40 lobbyist għal kull MP. Għaġifri mux tabxej l-kostituenti għet jilmentaw minħabba il-lobbying. jew fuq il-kwistjoni ta' TTIP għandhom raġun li għamlu għek. Jena nxtiq nirringrazzja rapporter tal-li semma l-interess ta' negozji zzar specialment fuq sma per per l-izvilup ta' software, il-negozji zzar dawna jistow vera jiġu ostakolati minħabba il-negozji iż-żar. U jiena nixti niġi lobed mill-kostituenti tijaj, mux mill-kumpaniji l-gbar. Grazzi ħafna. Kummissarju Jurova. President, Honorable Members. President, membri onorevoli, nixtieq ringrazzjakom għall-interventi tagħkom kif ukoll ix-xogħol li qed eh, tagħmlu fuq dan ir-rapport immexxi mis-sur Swoboda l-Parlament Ewropew Ma kontribuzzjoni vera tajba sabiex ikun hemm promozzjoni tal-kreatività u l-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea flimkien mal-azzjoni fil-emendar tal-qafas leġislattiv fuq sma partikolari fuq dawn il-ġittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-Kummissjoni deċidiet li tieħu azzjoni mirata sabiex tisħaq fuq dawn id-drittijiet fis-suq intern. Aħna tnaqbdu wiċċna ma' realtà diffiċli komplessa fejn il- il-dritti tal-proprietà intellettwali u l-ksur ta' dawn qed issir iktar frekwenti u għalhekk qed jikkawża ħafna dannu lill-ekonomija Ewropea speċjalment lill-individwi u l-kumpaniji li suppost għandhom jibbenefikaw minn dawn id-drittijiet. L-attivitajiet ksur ta' ġittijiet tal-proprietà intellettwali fuq livell kommerċjali dawna jolqtu l kreativita l-innovazzjoni, dawna jwaslu għal telf dirett fil-tul għal negozji leġittimi telf it-taxxa, telf postijiet tal-xogħol, postijiet tax-xogħol kif ukoll ħafna telf eh, fil- fil-budget tal-gvern u l-pjantazzjoni li ġi adottat mill-Kummissjoni fil-Lulju ta' l-2014 f'dan il-pjan hemm ħafna miżuri mhux leġislattivi u dawna kollu qed jimmiraw li jixprunaw l-innovazzjoni kummerċjali kif ukoll il-kreativita sabiex ikun hemm ħarsien tal-kompetitività tagħhom fil-kummerċ fuq livell globali. Kif hemm fil-rapport ta' Sur Svoboda l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam ta' forzar ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali tagħna jrid ikompli eh, jrid jibqa' fukas fuq punti bħal pereżempju il-ħarsien tal-konsumaturi kontra il- prodotti folozz li huma perikolużi iktar appoċċa l-SMEs li niċċaraw ir-rwol tal-intermedjari speċjalment fl-ambjent digitali li nippromovu l-implementazzjoni ta' mekanizmi ta' due diligence fil-katini globali ta' provizza, etc. etc. Taħt it-metti xija tal-Viċi President Ansi u il-Komissarju Venkospa, aħna t-nimxu l-qoddim, flimkien mal-autoritajiet, il-partijiet interessati fuq dawn il-kustjonijiet kollha L-appoċ ta'kom ħajkun kruċjali tul dan il-proċess kollu kemmu, imma nixtieq niġbed l-attenzjoni ta'kom lejn il-fatt li minkejja l-inizjattivi tajbin u l-pjantazzjoni tal-2014 l-infurzar ta' dawn dritti tal-proprjetà intellettwali jista' forsi jirrikjedi bidla leġislattiva l-istrateġija reċenti tal-suq uniku digitali qed jitlob għal iktar infurzar ta' dawn id-drittijiet. Dan ma jfissirx li għandna nagħtu inqas importanti importanza lil ksuri ħor ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali li wkoll jikkawża ħafna dan l-ekonomija Ewropea. Fid-dawl ta' dan fix li ġejjin il-Kummissjoni Ewropea se twettaq evalwazzjoni tal-tadim ta' l-qafas legali attwali u l-infursar ta' dan il-qafas għal-ġetijiet kollha ta' proprietà intellettuali. Jekk se jkun hemm bżonn ta' emenda, il-Kummissjoni se tifoka ħafna fuq dan fil-futur. Biex nagħlaq, nixtieq jiena nirringrazzja għal dal-boħra l-Parlament Ewropew għal fatt li qed jikkonsidra b'mod pożittiv dan il-pjantazzjoni u nishti nixtieq eh, ukoll nagħti rekomendazzjoni eh, pożittiva għal vot li se jsir għada fil-plenarja nittama li fil-qasam ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-infurzar nitama li x-xogħol se jkompli sabiex ikun hemm tisih tal-innovazzjoni, kreatività, ħolqien tal-postijiet tax-xogħol, tkabbir kemm għan-negozji Ewropej kif ukoll għaċ-ċittadini. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, Sinjora Kemissarju, nixtieq eh, nirringrazzjawha. nagħlqu d-dibattitu nivvotaw għada fuq